l-agenda mistoqsija orali fuq is-sikurta u l-interoperabilità tal-sistema tal-ferroviji tal-komunità. Naddu għall-autur tal-mistoqsija li għassur Simpson. Grazzi, President. Jena nitkellem fisem il kumitat ta' Trasport biex nintroduċi din il-mistoqsija li ġiet <clears throat> mħabba l-inċidenti li kienem fl-Italja u fl-Olanda illi tnejn fejhom mitu nis. E, u uh, ħaġa uh, xirqa e, il-ferrovija u għed mill modi zguri ta' trasport u attenzjoni tal komitati għaw li namlu kull man nista biex nizguraw li din is-situazzjoni tibqa' kifini. U għalek qed namlu din mistoqsija orali. Aħna mm, fil-Parlament Ewropew dejjem eh, ħadnija serjetà fuq il-ferroviji u dana wassal għal direttiva fuq is-sikurtà tal-ferroviji li ġejja minn inizjattivi eh, li ilhom ġejjin snin fil-Parlament fuq dan is-suġġett. Però aħna frustrati mħabba li f'dawn is-snin ma rnexxinniex kemm eh, fil-gvernijiet nazzjonali kif ukoll mill-kumpanijiet eh, tal-ferroviji biex jieħdu azzjoni f'ċerti punti ewlenin. Dan jider meta niżaminaw leġiżlazzjoni u mod partikolari l-implementazzjoni ta' leġiżlazzjoni internazzjonali li ma kienieċ eh, li kienet piuttost protezzjonista. Il-rapport eh, tal-Kommissjoni eh, tal-Own Progress fuq il-direttiva eh, ta' sikurtà tal-ferrovija tajt li regoli nazjonali u l-standard nazjonali qed u xkiel għal sistema integrat kompletament. U dina Nishtiq nistaqsi jekk dawn ir-regoli nazzjonali u mhix qegħdin forsi jikkompromettu s-sikurtà u l-interoperabilità fis-settur tal-ferroviji. Aħna dawn ix-xkien nazzjonali qegħdin ixekklu il-progress anki f'dan il-settur jew hemm forsi nuqqas tarieda min-naħa tal-industrija tal-ferroviji biex jaċċettaw il-kunċett tal-interoperabilità. Għaliex il-progress fuq li RTMS daqsek jimxi bil-mod. U issa mux qed nirnexxu eh, fit tentativ tagħna li konna l-iskema tal-ICM sal-aħħar ta' sena d-dieħla. Dawn huma kollha mistoqsijiet illi bħala eh, eh, komitat nixtiequ nistaqsu u nixtiequ li konna risposti fuq u barra minn hekk nixtiequ nkunu nafu anki mill-Kummissjoni li huma xkiel bħalissa u l-vojtijiet li bħalissa qegħdin jagħmlu impatt fuq l-interoperabilità u li huma dawk l-istati membri li huma E iktar li qed jagħmlu ostruzzjoni. U barra minn hekk jekk il-Kummissjoni tistax tuża l-setat legali tagħha dispożizzjon biex tiżgura li l-liġi tal-komunità tiġi rispettata. Jena President naf li il-problemi b'mod speċjali fuq dak li għandu x'jaqsam mal-merkanzija fuq il-ferroviji jiena eh, u anki l-Kumitat tiegħi nixtiequ naħdmu mal-Kummissjoni flimkien mal-Industrija wkoll biex niżviluppaw network eh, tal-ferroviji tal interoperabli u zgur. Eh, aħna għedin staqsu jek il-kwestjoni ta' sigurta, specialment fu dak li għandu xaqsam mal-vaguni eh, kummerċali u miex imminati b'din il-noqqas li il-fat li maħniex kapaċi li implementaw il-leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea, bżon namlu xie azzjoni, però azzjoni bżon u koll namlu biex nkun nistaw natu l-integrazzjoni u l-interoperabilità jekk eh, jekk il-ferroviji tal-passeġġieri għandhom jiżviluppaw fil-potenzjal kollha u anki jekk il-ferrovija kummerċjali eh, eh, ġifieri tal-merkanzija għandix tibqa'. Grazzi, Sur Simpson. Issa nixtieq nagħti l-mikrofonu lil Antonio Tajani. President. Allora ma jitħol fi diskussjoni nixtieq nagħmel introduzzjoni l-ewwel meta wara li e, ikun hemm stħarriġ tekniku fuq l-Italja u l-Olanda fuq il-raġuni tal-inċidenti, e, nkunu nistgħu mbagħad noħorġu konklużjonijiet konkreti fuq il-titjib e, tal-leġislazzjoni tal-komunità fuq dak li ma' sikurtà tat trasport fuq il-ferroviji. Barra minn hekk minkejja dawn iż-żewġ incidenti li tkellem fuq għal-President Simpson li aħna għanna nieħdu lezzjonijiet fuq is-sikurtà tal-ferroviji, aħna infatti organizzajna avvenimenti u il-President kien e, preżenti wkoll biex nimpenjaw ruħna, però nixtieq ngħid li fl-Ewropa trasport tal-ferroviji jiggarantixxi livell ta' sikurtà oli ħafna e, meta tqablu ma' modi oħrajn ta' trasport. Issa, ir-rapport il-ġiet adottata mill-Kommissjoni tal-2006 anki statistika aktar reċenti turi illi il fat li su infetaħ għal kompetizzjoni ma kien hemm l-ebda impatt fuq il-livell ġenerali ta' sikurtà. U anzi, e, dejjem qed jiżdied is-sikurtà fil ferrovije anki jekk iridu nibqgħu bajnija miftuħin e, biex e, nibqgħu ntejbu, nibqgħu nagħmlu progress, ma nistgħux inkunu kontenti bir-riżultati li s'issa għamilna għax fil-liberalizzazzjoni peress li hemm iktar suġġetti proġetti iktar operattivi eh, operaturi fuq il-networks tagħna eh, iridu dejjem inżomajna l-miftuħa u nikkontrollaw u l-kwalità tkun dik. Issa wara li xinet ta' reġġo il-Kommissjoni tal- Eh, organizzat laqat mal-partit kol interessati u ftaħna eh, pjantazzjoni fi żmien qasiru twil biex innaqsu mill-iktar possibbli il-sogru li dawn l-inċidenti jerġaw eh, iseħħu. Nar il-pjan ġi konvalitat fil-konferenza fuq sikurtà tal-ferroviji organizzata kif għattilkom qabel mill-Kummissjoni fit-8 ta' settembru tal-2009. Issa fuq dak li għandu xaqsam mal-kwestjoni speċifika tas sikurtà tal-vaguni tal-merkanzija Eh, u tal asti tagħhom l-Aġenzija Ewropea eh, ħalqet task force li diġan ta' tliet darbiet. Eh, esperti tal industria Autorità Nazzjonali ta' Sikurta, din it-task force għandha programm ta' ħidma preċiż fit tliet fażijiet li mbagħad se tippubblika riżultati f'Diċembru tal-2009 u f'Ġunju tal-2010. L-ewwel fażi tinkludi preparazzjoni ta' programm ta' ispezzjonijiet urġenti biex tiżgura l-istat il kondizzjoni tal-vaguni li bħalissa qegħdin jimxu u anki eh, l-istrutturi tagħhom u jekk dawn il-miżuri ma jiġux trattati b'mod iżolat imma eh, ikunu eh, studjati b'mod koordinat biex inkunu nistgħu jkollna riżultati ċerti fl-istati membri kollha. Fit-tieni fażi mbagħad se nitkellmu fuq il-kwistjoni tal-manutenzjoni ta' dawn il-vaguni biex ikunu nistgħu naraw jekk hemmx bżonn narmonizzaw u possibilment anki salima punt liema elementi tas sistema għandhom bżonn dan, per eżempju normi tekniki, proċeduri, kif se xejlu kif sen verifikaw. Il-reġim tal-internazjonali eh, tal-vejkoli qabel man fetaħ Issu ħalla eh, fidejn l-autorità nazjonali li jiddefinixu dawn il-dokument, dawn dawn elementi. E, Peress li e, memx normi armonizzati, issa e, Eh, issa eh, hemm bżonn eh, isibu normi ġodda ta' interoperabilità u dan għandu jkun bejn l-operaturi u bejn l-industrija. Issa fuq dan għandu xansa ma' ċertifikazzjoni tal-operatur tal-maltenzjoni l-Aġenzija tal-Ferrovija Ewropea l ma tista' biex tippermetti li l-Kummissjoni tirrispetta l-kalendarju kif inhu u u tadotta sistema ta' ċertifikazzjoni sal-aħħar tal-2010. Issa, mm, dana mhuwiex xkiel għall-operaturi ta' settur finanzjarju dan is-sistema ta' ċertifikazzjoni li se jkollu kriteri li wieħed irid rispetta biex l-operatur tal-ferroviji jista' jkun magħruf bħala soġġett responsabbli tal-manutenzjoni se jagħti possibilità eh, ta' opportunitajiet li llum kienu riservati biss għal ċerti eh, intraprizi. Il-prassi u il nuqasijiet nazjonali li ixeklu eh, l-interoperabilità u il transizjoni bej reġim antik u il-reġim ġdijt li huwa introdott fuq l-interoperabilità u sikurtà fil-ferroviji. Eh, il-xkil huwa deskritt fil-rapport li ġiet adottata f'Settembru mill-Kommissjoni. Biex inneħu dawn il-xkil, eh, l-Aġenzija Ferrovjara ftit ftit fetħet il-ħidma ta' arfin eh, transkonfinali u l-Aġenzija tikklassifika l-normi kollha eh, nazzjonali fuq eh, lista ta' parametri tekniċi biex imbagħad inkun jista' tqabbel il-parametri tal-istati membri differenti biex inkun nista' naraw kif jitqablu bejniethom. għan huwa li propju neħu eh, il-prassi li s-sibuħa spess li nużaw normi nazjonali biex eh, eh, nxeklu illi jintużaw ċerti partijiet tal-vaguni f-stati differenti. Dana għaxkil kbir għall-interoperabilità. U rridu namlu mod li noħolqu spazju ferroviarju Ewropej bazat fuq normi armonizzati dan huwa neċessarju biex nkunu nistgħu naslu għal biex jissu jaħdem eh, eh, blaħjar mod. Se nala il-mistoqsijiet kienu twalu kienu ħafna. Eh, fu sistema ERTMS fl-Europa dana jaħdem b'riżultati tajbin fuq iktar minn 2000 km u għaveru illi l-speċifiki fil-bidu kellhom xi ambigwitajiet illi taw lokal interpretazzjoni differenti ma daw issa fl-2007. id deċizjoni tal-Kummissjoni tal-23 ta' marzu tal-2008 uh, daħlet l-obbligu ta' din il-versjoni ġdida illi insejħu 2.3 OD u bħalissa din naħdmu fuq l-aġġornament tal-linji involuti u u bħalissa għedin nisolvu din il-problema. L-applikazzjoni ġodda jibbażaw ruħom fuq din il-norma kompatibli il-Kommissjoni edha tappoġġ edha tejn il-settur biex l-linji kollha jkollhom din is-sistema biex ikunu kompatibbli bil-versjon mal-versjoni ġdida. Għaddi li raġuni e, fil-waqt li aħna e, aħna tlabna biex Jamlu proposta kien hemm 250 eh, miljuni ta' euro li jum ġew destinati għal biex nkunu nistaw eh, eh, immexxu dawn il-programmi ta' informatika biex nirsolvu dawn il-problemi. Grazzi, Sur Tajani, issa fisem il-gruppi naddu l-mikrofonu għal nitlobkom trispettaw il-ħin. Isur e Bak l President, Komissarju. Inti għandek raġun tajt li sistema tal ferrovija u għal iktar wieħed zgur iktar minn l oħrajn hemm aspetti pożittivi e, li jidħlu mal-liberalizzazzjoni. E, e, il-soċietajiet, il-leasing tal-materjal, il-personal, però dana Eh, wasal għal eh, nuqqas ta' ċertezza eh, l-autoritajiet ta' sikurtà nazzjonali li għatu ċertifikati għabbażi tal ta', dawn il-regoli u l-aġenzije li jagħmlu il-kontrolli tagħhom, il-kondizzjonijiet għandhom ikunu kollha verifikati b'reqqa u dan kien marbut ma l-introduzzjoni ta' ċertifikazzjoni, ta' ċertifikat tal-komunità u dan huwa marbut ukoll mal ehm, licenza għal lokomotivi. Eh, ehm, il pjanta ta' applikazzjoni għandu ikun zgur u għandu ikun eh, rigorus u mandux jiddependi mill-situazzjonijiet eh, nazjonali u finanzjari. E, sistema għandha tisir iktar skur, il-materjali għandhom ikunu kollha omologati, armonizzati u rridu naslu għal normi ta' sikurta. Fuq dawn l incidenti reċenti dawn kienu imħabba raġunijiet ta' spejjeż hemm noqasta attenzjoni eh, kienem eh, il-kontrolli kisaru inqas spiss u il-sistema ta' ċertifikazzjoni Ewropea hija mezz żgur biex nevitaw li nerġaw eh, nidħlu f'dawn il- eh, mġiba zbaljata u jaħdmu b'mod separatu indipendenti għax propju sogru u għal daqstant il-Komissjoni għanda tkun tista eh, t-intervjeni eh, minn għardew minn u ma rridux ninsewa għas l-aspetti soċjali ta' din il-kwistjoni. Grazzi. Issa, Liberatski. Grazzi, ħafna. Grazzi. Il-Sur Tajani, nishtiq nir-ringrazzja l-Brian Simpson u kol tal-li għajem din il-mistoqsija u nishtiq nifraħlu għal kif eh, din il-mistoqsija saret l-oġġett ta' dibattitu tagħna anke jekk qegħdin tard meta nħarsu fuq dan is-suġġett fuq din il-kwistjoni aħna smajna fuq is-sistema eh, tal-Ferrovija Ewropew. U nista' ngħid illi dan is-sistem din is-sistema ma teżistix kull ferrovija għandha il-parametri tagħha u l-standards tagħha 15 il-volt eh, ħafna drabi għal mm, lokomotivi elettriċi u kultant ikunu 500. U eh, eh, il-ferroviji tal-Polonia u tal-Italja huma simili ma tal-oħrajn huma differenti. Ejja noħolqu sistema tal-ferroviji Ewropew u ma nużawx dawk li qed jiġu ntużati fil-pajjiżi nazzjonali, fil-membri. Grazzi sanaddu sur Kramer, President Sinjuri. Is-sikurtà hija importanti ħafna. Għandha tkun priorità assoluta. Għandha tkun eċċezzjoni illi dak li jiġri dak li ġara f'Berlin. Is-sikurtà m'għandix tintuża biex inneħu l-kompetizzjoni. Is-sikurtà laqas m'għandha tkun skuża biex niftħu dawn in-networks. Il-leġislazzjoni fl-ewwel ta' jannar tal-2007 kien hemm liġijiet vinkolanti għas-suq kollu, però ma rridux nużaw l-argumenti ta' sikurtà ħażin. E, sikurtà tqum il-flus. U l-flus huma disponibbli. Nista jiena xtieq infakkarkom illi illi meta jekk nużaw il-flus eh, sowa sikurta jkonna su Ewropew tal-ferrovi. Grazzi, Sur Kramer. Sur Henin, kollegi, President, biex ikolna kompetitività fil-settur tal-ferrovije, aħna et nifirdu partit interessati, operaturi, u l-ferroviji edin jimxu iktar bil-mod mill-li fil-bidu tal-seklu 21. L-esperti kolla għalu li se waslu għal incidenti terribli, ma da mux pissejiet għanna bżon li kunem iktar profitt biex eh, għalda stant eh, ma nistawx irridu e nistagrifikaw is billi neħur il-liġiet liktar protettivi biex ikun hemm il beneficju ta' eh, regolament minimalista fil-futur. Ah, pratikament edin nisagrifikaw il-sikurtà għal kapitalizmu. Għalda stant il-kooperazzjoni għanda proteġi il-ħaddima u tagħti l-ikbar sikurtà bħal dak li qegħdin namlu aħna hawnhekk u għall-kuntrarju dan huwa għal e, e, kontra tal-kompetitività għandu bżon kolna sikurtà, mod speċjali per eżempju għal trasport tal-merkanzija perikoluza. Grazzi, Sur Henin, e Sur Leichtfried. Grazzi, President jina minix mistaġeb meta n-liberalizzaw, n-privatizzaw. E, l-incidenti jizdidu, dinja ħaġa ċara, hemm bżonn meta wieħed bżonn jagħmel profitti, insibu li l-ħaddiema ma jitħallsux tajjeb u hemm livelli ta' kwalifikazzjoni iktar baxx, għax il-kwalifiki u l-flus, hemm inqas verifika għax il-verifiki u l-flus. U fl-aħħar, mill-aħħar kif rajna, eh, insibu eh, li ikun hemm il-ħsara. U wara li nkonna eh, u ma konux nistaw nħalsu għal ħsara kollha li ssir bil-liberalizzazzjoni. Komissarju, Aħna konna għetna qed taw l-approċ zbaljat. Is-surbaħ għal rridu nikkonsidrawhom daw iktar eh, breqqa u l mizuri ta' sikurta, imma aħna ħadna il mizur l-ar mizura, eh, Imxejna li triq il-ħażina rridu nimxu lejn is sikurta eh, u dana ma jsirx billi nadottaw l-liberalizzazzjoni, rridu nadottaw l-approċ kontrarju. Grazzi. Issa sur Guido Milana. Sur Kommissarju, kollegi mżewċ evalwazzjonijiet ma nistawx inneħu l-liberalizzazzjoni huwa ovvju li meta wieħed inaqqas l-ispejjeż huwa eh, negattiv meta wieħed irid eh, l-istandards ta' sikurtà x'hekk aħna se naqslu l-ispejjeż u jkun hemm mekanizmu ta' kompetittività u ħaġa ovvju li sikurtà se titnaqqas. Il-problema vera hija li hemm bżonn nagħmlu f'qażi iktar rigoruża minn naħa tal-Kummissjoni barra mir ruol strategiku tal-Ferrovija eh, Ewropea. Eh, barra minn eh, barra mid differenzi li jem fil-pajjiżi differenzi. Iridu natu ruol ta' koordinazzjoni, supervizjoni, kontroll fuq l-Aġenziji Nazzjonali u fl-opinjoni tiegħi dan aħna qegħdin lura fuq dan il-pjan. Il-modell għandu jkun dik tal-Aġenzija ta' Trasport tal-ajru għandu ikollu l-istess eh, effett, ekka jiena eh, nishtiq namel talba l-Komissjoni hija propju li tħeffef ix-xogħol f'din id-direzzjoni. Il-Komissarju tkellem fil-qosor ħafna irridu nistennew ir-riżultati tal-istħarriġ fuq l-inċidenti. Eh, dan l-istħarriġ mhux se jżid xejn dina elementi ieħor li rigwarda l-funzjoni tiegħek sur komissarju forsi eh, li xaqsam ma mal sujġet li qed nitkellmu fuq lejla, ma spiss in-normativa eh, ma li lil min eh, kollu eh, dannu mill-inċident tal-ferrovija u nittamaw li kunam hemm dejjem inqas min ikun eh, min ikollu dannu ma qatt ma jkun hemm eh, eh, er, eh, er, qatt ma jiġi rikonoxxut immedjatament min kien responsabbli ta' dak l-inċident, sfortunatament. Issa naddu għal proċedura catch the eye. To bitch. mux fuq dan il-sujġet, jirrispieċini u fuq suġġet li bis. President, ġi intqal illi kienem ħafna flus li ġew minfuqa fl-2009. Fuq is-sikurtà u l-interoperabilità dawn is-sistemi huma operati elettrikament. Eh, u jaħdmu fuq id-diesel. Eh, fil-pajis tiegħi ek et jiġri. Erid ikun hemm sistemi irritu eh, mm, eh, kienem interkonnettibilità u eh, elettrika u psikurtà fil-pajis kollu, fil-pajizi kollu tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, signora Tikka għal minuta. Grazzi, ħafna, President, Komissarju. E, sikurtà fil-ferroviji dipendu mill-investimenti fil-modernizzazzjoni u mantenimenti. Manten Eh, u fuq il-materjal ferroviarju il-fat li memx investimenti li se jkun endemik tal-incidenti. il e trasport ferroviarju. Ewa il-forma interkomunitarja ta' trasport per eccellenza u għanna bżon ta' budget xira għal dawn in-networks għanna bżonn ukoll ta' investimenti nazzjonali. Fl-istess ħin għanna bżonn niżguraw illi il-ħaddiema fis-settur tal-ferroviji jiġu mħalsa sowa. Is-sena li għaddiet fir-Rumanija wkoll kellna incidenti tal-ferrovija. Il-parti tal-vant tal-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' investimenti f'dan is-settur biex timmodernizza l-infrastrutturi eżistenti. Għal da' stant. Jekk aħna nistgħu nestendu in-network u jkollna network ta' trasport tal merkanzija e, e din hija priorità e, olja għall-Unjoni Ewropea. Grazzi. hemm xi nies li jixtiequ jitkellmu però m'għandniex biżejjed ħin, jiena għal daqstant nixtieq ngħaddi għall-Kummissarju Tajani issa pero nitolbok titkellem fil-osora ħafna nis li xtiju jitkellmu. Grazzi, President. Ifta waqt dan id-dibattitu kienem eh, ħafna data li eh, ġiet eh, motija fil-konferenza ta' 8 settembru li jena organizzajt Eh, propju biex nati risposta u sinjal għawi għall-istituzzjoni Ewropea biex kun jistgħu jintervjenu fil-suġġett sek delikat ta' sikurtà tal-ferrovija f'din il-konferenza kien hemm eh, rappreżentanti eh, tal-istituzzjonijiet kollha l-Parlament u l-Kunsill. Eżaminajna f'din il-konferenza il-problemi kollha illi e, e, tkellimna fuq għallejla. Il-kwistjoni tal-Aġenziji, l-Aġenzija Ewropea, jena naqbel perfettament, għax dina kienet il-pozizjoni propju tiegħi waqt Il-konferenza kienet proposta tiegħi. il pozizjoni ta' Sur Milana meta jgħid il ridunatu iktar seta tal aġenzija Ewropea. Jiena perfettament naqbel miegħu perfettament, però irridu imbidlu Eh, regoli e kif sen eh, eh, u l-impen tijaj huwa propju li nimxu f'din direzzjoni biex din l-aġenzija tkun tista taħdem bħal dik tal-bahar jew dik tal-ajru. Mbagħad hemm il-problema tar-responsabilità tal-operaturi fil-katina ta' trasport illi anki dan is-suġġett għal tkellimna fuq u din il-konferenza u kien hemm ukoll rappreżentanti tal-familji tal-vittimi ta' dawn l-inċidenti. Għal dastant nistgħu nitkellem fuq il-problema ta' drittijiet ta' dawk in-nies li jiġu involuti fid-inċidenti. E, drittijiet li fuq dak għandu x'qasam mal-passiġġieri tal ferrovie hemm normi li se jidħlu fis-seħħ fit-3 ta' Deċembru ta' din is-sena u il-Komissjoni bħalissa edha eh, tistudja anki għal vitmi esterni illi mumiex ġifiri pastiġiri, pero o xorta u ma vitmi għax eh, dħal dik ta' vjareġġo per eżempju eh, ikun hemm esplosjoni jew inkella tren jidderalja u jkun blinen fitri u jkun jisir vittma ma jkunx pastiġir. Kif se nistgħu nagħtu risposta għal din il-problema? Il-Kummissjoni eh, propju imxiet b'mod assolut fil-settur ta' sigurtà aħna għalina hija priorità anki fuq dak li għandu xi ma' ċertifikati għal personal Eh, il-Komissjoni diġa adottat id-direttiva fuq ċertifikazzjoni tal-sewiqa tal-trenijiet u eh, dina direttiva oħra jistidħol fit 3 ċembru ta' din sena. Umbat fuq dak li għandu xaqsa ma' l aspetti soċjali u kol il-Komitat ta' Dialogu Soċjali fl-2005 diskuta fuq il-ftejm fuq il-ħin eh, ta' xol fuq dak li għandu xaqsa ma' traffiku internazjonali. Fuq il-manutenzjoni u eh, fuq is-sistemi ta' biex ikonna tra sistemi ta' trasport eh, eh, tal-ferrovija. Iktar aħdar huwa importanti, l-manutenzjoni hija importanti ħafna u inħoss kif għat waqt li rispondejt tal-mistoqsija, inħoss li s-sistema ERTMS e, e huwa sistema importanti u aħna għalija investejna għal din is-sistema u dina se twassal għal biex trasporti kollha kolla jkunu iktar zguri it-trasporti kolla fi settur tal ferrovi Dan huwa element importanti ħafna illi ma nistawx ninsew. Grazzi ħafna. Köszönöm Tajani úr. Ezzel a vitát ebből a napi rendi pontból lezárom. Grazie ħafna, Sur Tajani. Mela, bekk konkludu dan il-punt. Unaddu issa għal punt li mess. Din hija stqarrija tal-Kummissjoni fuq l-użu tal-lingwi tal-minoranzi fil-qafas tal-wilt kulturali komuni Ewropew. L-għanet fissam il-Kummissjoni